Jiet e, tkompla. Il-minuti u test adottat mis setta ta' frar jinsabu a dispozzjoni ta'kom. Għaw xi oġizjoniet. Il-minuti ma' approvat.